Otwieram posiedzenie. Witam wszystkich. Is-seduta issa miftuħa. Merħba lil kulħadd, jgħid il-President. Nilqa lir-rappreżentant tal-Kunsill li u lill-Kummissjoni wkoll li inaqdu magħna. U lill-membri kollha li hawn preżenti u il-membri li edin segwu din is-seduta mill-kumdita tal-uffiċċji tagħhom. Merħba lilkom il-koll u anki lil dawk li mhumiex qegħdin daqshekk fil-qrib u xorta qegħdin issegwu din is-seduta. Naħseb li l-iktar il-konferenza tal-presidenti nixtieq infakkara li l-prezentazzjoni ta' l-emendi trid issir